u għalhekk il-membri tal-Parlament Ewropew qed ikollhom il-libertà tal-opinjoni tagħhom li qed tiġi attakkata u ma jistgħux jużawha bażi tad-difiża tagħhom fil-ġejjieni. Grazzi. Informo għal pleno che l della sessjoni di ayer Jiena nixtieq ninforma l-plenarja li l-minuti tas-seduta tal-bira huma disponibbli u jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dawn il-minuti nqisuhom bħala adottati. Nistgħu ngħaddu għal votazzjonijiet issa. L-ewwel nett il-vot fuq ir-rapport il Leinen fuq l-importazzjoni tal-annimali ħajjin u l-laħam. Se cierra votación. Votazione maluqa. Approvata con 500. Addit. 533 vot favur. Issa ngħaddu għar-rapport li jmiss. Naddu għal rapport ta' Sinjura Matera fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni fil-Litwanja. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Għanna bżon maġġoranza kwalifikata, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 558 vot favur. Issa naddu għal rapport ieħor mis-Sinjura Matera fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġestament tal-globalizzazzjoni fil-Litwanja fuq il-manifatturar tal-ilbis din għandha bżonn maġġoranza kwalifikata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 562 vot favur. Issa naddu fuq il-rapport ta' Sur Gigold fuq il-stqarrija tal-2009 fuq il-zona euro u l-finanzi pubbliċi. Eh, proċedura simplifikata favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal rapport tas Signora Bowles fuq il-ħatra tal-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Għanna tuħarsa għalla bozza deċizjoni fejn memx emendi u għalek nadi għal-votazzjoni issa hija votazzjoni sigrita skont l-artiklu 169. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 488 vot favur. Issa naddu għal rapport mis-Sinjura Ayala Sender fuq il-ħatra tal-membru tal-arti tal-awdituri, Sur Milan Martin Vigil. Is-Sinjura Ayala, jek Signora Ayala Sender, jek ġoba? President, jiena mhux ħanniħu l-kelma biex nipprova naġġel il-proċedura ta' votazzjoni. Grazzi. Mela, naddu għal votazzjoni sa' rapport ta' Sinjura Ayala Sender fuq il-nomina tal-membru tal-Orti tal-Awdituri, is-Sur Milan Martin Sikel. Vot sigrit il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 549 vot favur. Issa naddu għal nomina tal-membru tal-Qorti tal il Sinjura Rasa Budbergiti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit 545 vot favur. Issa naddu għal votazzjoni tan nomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri il sinjura Kersti Kuljolajt. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 561 vot favur. Issa nivvutaw fuq il-ħatra ta' Igor Ludbors bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-ħatra għaddit. 557 vot favur. Issa ħan votaw fuq il-ħatra tas-sur eh, Vazakas pala membru tal-Qorti tal-Awdituri. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit 348 vot favur. Issa ħan votaw fuq il-ħatra tas sur Ladislav Balko bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-ħatra d dit b'556 vot favur. Issa ħan votaw fuq il-ħatra tas sur Lewis Gallia pala membru tal-Qorta tal-Awditurji. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 553 vot favur. Issa nivvotaw fuq il-ħatra tas Sur Augustin Kubik bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri. Votazzjoni segreta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluq. L-ħatra d-diet b'568 vot favur. Naddu għal-ħatra ta' Sur Jan Kinst bħala membru tal-Qorti tal auditori Votazzjoni segreta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-ħatra d-diet b'558 vot favur. Issa votaw fuq il-ħatra tas sur Ian O'Shea bħala membru tal-Qorti tal-Awdaturi. Votazzjoni segreta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-ħatra d-diet b'573 vot favur. Nifirħu l-membri ġodda tal-Qorti tal-Awdituri. U nishtiqu l-om fil- u kull suċċess fil-xogħol tagħhom. Issa nifutaw għal rapport tas Sur Lamsdorf fuq rekomendazzjoni lill-Kunsill dwar il-65 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Peress li ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni nistgħu nqisu r-rekomandazzjoni bħala adottata. Issa nistgħu nimxu tim għal votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għat-tieni Summit Ewropew dwar il-popolazzjoni Roma u ħanatu ħarsa wkoll lejn mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta minn seba' gruppi politiċi. Is-Sinjura Lambert għandha l-kelma għall-emenda orali. Jek joġoba. Grazzi, jiena nishtiq irressa emenda bil-fom fuq il-paragrafu 7a ġdijt huwa sinjalat fuq il-lista tal-votazzjoni u jidher li li għandha l-appoġġ tal-gruppi politiċi għal din il-mozzjoni riżoluzzjoni u tiġi bħala konsegwenza tal-paragrafu 7. Ħajkun hemm paragrafu 7a li jaqra li sejjaħ għal darba oħra lill-Kummissjoni Ewropea biex jiżviluppa strateġija Ewropea komprensiva għall-inklużjoni tar-Roma bħala strument tal-ġlida tal-esklużjoni soċjali u diskriminazzjoni tar-Roma fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi, Signora Lambert. Għaw xi oġġezzjoni għal din l-emenda bil-fom, Signora Lambert? Le? Mela nistgħu nivvutaw fuq dan ir-rapport. Dak favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Signora Ernst, qed tipproponi emenda orali fuq l-emenda numru wieħed. Is-Sinjura Ernst, jekk jogħġbok. Grazzi. Aħna ressaqna żewġ emendi u nixtiequ nħassru il kunsill u kif ukoll is-sejħa fuq l-istati membri biex ma jkunx hemm rimpatrijazzjonijiet infurzati. Eh, kif ukoll l-edukazzjoni l-xogħol dawn ridu eh, ma jistgħux jiġu infurzati għal rimpatrio. Grazzi, nis-Sinjura Ernst. Hemm xi oġġezzjonijiet għal din l-emenda bil-fom? Għaw iktar minn 40 persuna li qed joġġezzjonaw u għalhekk din l-emenda ma tistax titresaq votazzjoni. Issa nivvutaw fuq l-emenda numru wieħed, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet? Maddiċ. Sur Zvoboda għandu emenda bil-fom fuq il-paragrafu 18. Signora Zvoboda. Grazie President, Sur Zvoboda. Grazie President. Aħna maċċettajniex il-lingwaċ ta' qabel għax nħossu li kien aħra xwis hemm problema b'ċertu pajjiżi fejn hemm Roma li jiġu rritornati eh, minħabba u ma jkollhomx il-kundizzjonijiet xierqa biex ikunu jistgħu jgħixu hemmhekk f'paċi u sigurtà u kif ukoll ikollhom il kundizzjonijiet deċenti ta' għajxin. Aħna ridna termini b'kawtela għaliex ħassejna li f'ċertu pajjiżi liberalizzazzjonijiet għal viżi qed ikun hemm abbuż fuqha għal dawk li jfittxu l-azil mingħajr ma jkun hemm il-kundizzjonijiet stabiliti. It-testana jgħid li fejn ikun hemm Eh, ma jkollhomx dar jew diskriminazzjonijiet jew ma jkollhomx edukazzjoni jew xogħol u nittama li il-kollegi li marru kontra din l-emenda ta' qabel jistgħu jaqblu li din il-lingwaġġ jista' jkun aħjar u jista' jiġi aċċettat. Grazzi. Għaw xi oġġezzjonijiet l-emenda tas Sur Svoboda? Le, mela ħnivvotaw, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddiet. Issa nistgħu nivvotaw fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit 572 vot favur. Issa nivvotaw fuq mozzjoni għal riżoluzzjoni mill Kumitat Tliba fuq il-frontieri marittimi. Is-sur Kashman talab għal-kelma. Għandek il-kelma għal 3 minuti. Sur Cashman. Grazzi President. Jiena nixtieq li l-Kamra tkun taf li jiena kont ir rapporter oriġinali fuq il- Frontex u jiena nirrekomanda li dan nadottaw minħabba l-miżuri eċezzjonali li huma meħtieġa biex nkunu nistgħu nintervjenu u anki jkun hemm salvataġġ fil-libra territorjali, speċjalment fil-Mediterran. U għalhekk Jiena naħejt ismi minn dan ir-rapport u nirrikmanda li din il-Kamra jmorru kontra riżoluzzjoni li qegħdin dawn quddiemna għandna bżonn maġġoranza assoluta ta' 369 persuna iżda jiena nirrikmanda li mmorru kontra riżoluzzjoni li ħevutaw għalissa fuqha. Grazzi l-Sur Kashman. Issa l-Kummissarju Vajstrom għandha l-kelma. Grazzi President, membri onorevoli, għanna abbozz ta' deċiżjoni li jmur li jiġi memus mal-kodiċi tal-frontiera ta' Schengen fil-kuntest tal-operazzjoni ta' Frontex fil-bahar. Din huwa deċiżjoni importanti ħafna u jgħin l-Istati membri u l-Frontex biex iġestu l-frontieri esterni marittimi tagħna mod aħjar. Nafu li l-immigranti illegali saħi jizdidu palma dejjem iseħ f'dan l-istaġun Għalhekk għandna bżonn kjarifiki ta' regoli li dawn ir-regoli rridu japplikaw meta jkun hemm kontroll tal-ibħra specialment tal-refoulement u anki l-trattament tal-minuri u nies vulnerabli bil-raqqa u bil-kura kollha. U għalhekk tipprovdu kollha l-assistenza għal dawk in-nies fil-meta jiġu salvati fil-baħar. Ħafna minnkom f'din il-Kamra talbu biex dawn il-prinċipi u regoli jkunu introdotti għal snin sħaħ u issa qegħdin qudiemna nistgħu nilħquhom. Il-bidliet li aħna nipproponu jistgħu jipprevenu li l-telfit ta' ħajjit fil-Mediterran jitnaqsu u l-ġestjoni tkun aktar effiċjenti. Dan ġi wara diskussjonijiet diffiċli ħafna l istati membri u l-esperti, pal per eżempju mill komissjoni Olja Rifuġjati tal-Ġnus Maquda u għall-immigrazzjoni. Ah, jiprofdinna għafa saħjar biex ikun konna monitorat saħjar ta' dawn l-operazzjonijiet fejn fondi Ewropej importanti huma involuti. Fuq l-aspetti legali ta' din il-proposta l-Kummissjoni għażlet l-artiklu 12 tal frontiera ta' Schengen bħala bażi legali. Dan għaliex ir-regoli jikkonċernaw ir-rondi waqt l-operazzjonijiet ta' Frontex u mhux il-kontrolli fil-frontieri Bħala talba ta' din il-Kamra, il-Kummissjoni għamlet investigazzjonijiet għal soluzzjonijiet tekniċi alternattivi li jippermettu li ma jkunx hemm ftuħ mill-ġdid fuq din id-diskussjoni u li konna regoli ċari adottati biex ikun hemm l-operazzjonijiet effiċjenti ta' Frontex dan is-sajf. Sfortunatament ma sebniex alternattiva, lek nirrikmanda l membri onorevoli ma jmorrux kontra dawn regoli ġodda li tantinna nistennawhom. Grazzi President. Grazie, lill kummissarju is Buzettil. Busuttil. Busuttil, un momento, un momento, Sir Busuttil. Please, just, just a minute, just a minute. We cannot open a debate on that. Ma nistawx niftħu d-dibattitu, Sur Busuttil, dispjaċini. U għalhekk nadilek il-kelma, ezda iżda mhux d dibattitu. Mr. Chairman, Sur President, kanna żewġ kelliema li qed indirizzaw din il-Kamra biex morru kontra u ħadd ma tkellem favur l provozzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni għalhekk inħoss li hija ġusta li xi ħadd li ħeġġeġ li nivvotaw favur din riżoluzzjoni kollu l-permess li jitkellem. Ippermettili minuta, President, nishtiq ngħid li raġuni li l-Kumitat Libe mar kontra dawn ir-regoli u għalhekk ressa l qudiem din ir-riżoluzzjoni huma sempliċi. Aħna il-servizzi eh, legali tagħna għalunna mhux darba iżda darbtejn li l-Kummissjoni marret li lin mis-setat tagħha biex tressa il qudiem dawn ir-regoli u għalhekk aħna morna kontrihom. Aħna rridu dawn ir-regoli b'mod definittiv jiena ġej minn pajjiż li rrid dan ir-regoli iżda ma rridux li l-Kummissjoni Ewropea tmur lil mis-setat tagħha u għalhekk għandna nappoġġaw din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Muy bien, pues Vamos a pasar. Tajb, pues. Nieto president Mux ħaniftħu dibattitu sur Cashman diġa għatlek, jgħid il-President. Sur Cashman mux se jkonna dibattitu, jek jożbok. Jek point of order, Jekk hija vera point of order, allora għandek il-kelma. President, iktar ma naqogħdu nagħmlu dibattitu fuq dan li ngħid iktar ħanieħdu ħin. Għal ċarezza, jekk intom tivvutaw kontra dan, intom qed tappoġġaw il-miżura li tippermetti l-interċettazzjoni fil-baħar. Jekk tivvutaw favur, le. Hija ċara u tonda din. Tajja pwis. Mela ħanivvutaw dak favur Kontra? Għaddiet. ħajkonna vot elettroniku biex namlu verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma l-ħaqnix il-maġġoranza kwalifikata l-ek maddiċ. Passamos a votare. Issa naddu għal vot fu il- il-proġett ta' Sinjura Irderevska il-emenda 21 il-voti favur kontra astenzjoniet ma' diċ Emenda numru 2. Eh, vot nom votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 549 vot favur. Emenda 8 favur kontra. Astenzjoniet ma ddiċ. Ma eh, l-emenda 3 taqa. Ta mela l-emenda 8 mm, aħna ma dejnex. Mela l-istess nivutaw l-emenda 3. L-emenda 3 f'żewġ partijiet. Votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 556 vot favur Tiri parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. 371 kontra. Eh, naddu l-emenda 22 favur kontra astenzjoniet ma Emenda 9 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 10 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 23 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda erba, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 558 favur. Emenda 11 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 12 favur. Kontra astenzjoniet ddeċ. Emenda 24 favur, kontra, astenzjoniet ddeċ. Emenda 13 favur, kontra, astenzjoniet Essa Issa nivutaw fuq l-emenda 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiġ. Ha 354 vot kontra. L-emenda 14 favur. Kontra. Astenzjoniet Maddiġ. Emenda 15 favur. Kontra. Astenzjoniet Maddiġ. Emenda 16 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda sitta. votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Eh, għaddit 578 vot favur, Emenda 17, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 18, favur kontra astenzjoniet Namlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda għadiet 383 vot favur. Emenda 25. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 19. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 20. Favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 26, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda 27, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda numru 7, favur, kontra, astenzjoniet, addit. Emenda 28 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. Eh, Għaddiċ, skużawni. Emenda numru 1 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa s-san nivutaw l-ewwel se kon verifika elettronika fuq l-emenda numru 1 vetta votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Approva ma għaddit 374 favur. Essa nivutaw il-paragrafu 67 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa se nivutaw il-proposta ta' rizoluzzjoni eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit 558 favur. Kollegi, jena nishtejn informakom illi irċevejna żjara eh, ta' delegazzjoni tal-Parlament Tunizin. Eh, Il-President tal-delegazzjoni huwa Sinjur Salah Tabarki, President tal-Kummissjoni tal-Affarijiet Politiċi ta' Drittijiet tal-Bniedem u ta' relazzjonijiet Esterni. Aħna nilqawhom l-onorevoli Tabarki u l-membri tal-delegazzjoni u nishtiq nisħaq fuq l-importanza li aħna natu għal din iżjara illi hija eh, l-ewwel waħda f'dawn l-aħħar ħames snin. Il-Parlament Ewropew eh, segwi b'interess kbir li iżviluppi politiċi u ekonomiċi fit-Tunizija illi huwa l-ewwel eh, imsieħeb kommerċali tagħna il-relazzjoniet li nishtiqu nifissaw ma' delegazzjoni tal-Magreb u nishtiqu li nħolqu għafas istituzzjonali għal dialogu politiku fuq affarijiet ta' interess komuni fil-żvilupp ta' demokrazija u l-istat ta' dritt. Aħna nawguralkom zjara tajba u ħidma tajba. Issa naddu għal proġett tal- Signora Truppelli ni guida tal-budget 2010, l-ewwel emenda favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda numru 2, f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet maddeċ. et tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Issa ngħaddu għall-emenda numru 3 favur kontra, ma maddiċ, emenda numru 4 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Issa nivuta il-proposta kif ġiet modifikata favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu Eh, fuq rapport tal- eh, onorevoli Scotta fuq il-politika tal dwar il-kwalità tal-prodotti agrikoli. Hemm korriġendum illi tirigwarda il-versjonijiet kollha lingwistiċi. Emenda numru 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. maddiċ 411 e il-vot kontra. Emenda tlita, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit 364 vot favor. Emenda 5, e, e, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 437 favur. L-emenda erba taqa. Issa l-emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa l-emenda ma deċ b 310 vot kontra. Issa il-proposta kollha kemm kif kif ġiet mibdula. Voti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Issa naddu għal rapport Guerrero l-effetti ta' krizi ekonomika u finanzjarja dinjija fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. is Guerrero jixtieq jitkellem. Si, muchas gracias, señor Presidente. Grazie ħafna, President. Neringrazzi għal daw kolla li e kollaboraw fil-tħejja ta' dan ir-rapport, nixtieq ngħid illi meta naddu naslu għal paragrafu 31 hemm emenda orali illi flimkien ma' oħrajn biftejn ma' oħrajn naqra bl-Ingliż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 F'kull każ jekk eh, jiena għandi informazzjoni tajba, dan il-emen din l-omenda orali riguarda l-paragrafu 34, mux 31. Iva, it-tini e parti tal-paragrafu 34, għandek raġun, President. Tajjeb, mela din hija li ċarajna. Hemm xi ħadd li għandu e, oġġezzjoni għal emenda orali ta' Sur Guerrero. Tajjeb, mela meta niġu għal dak il-paragrafu nevutaw blemenda ta' Sur Guerrero. Mela, paragrafu 7, e f'żewġ partijiet votazzjoni nominali l ewel parti. E, paragrafu 7, żewġ partijiet. l ewel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. E tini parti e, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Cierra votazzjoni. Votazzjoni marruqa. E, mela għaddit bi 380 vot favur. Paragrafu 22, e, eh, Sur Garens, għandu emenda orali. Grazzi, President. Em, emenda orali li inti ta' fuqa fuq il-paragrafu 22 illi jitkellem fuq il-governanza globali. Mod partikolari il-kompożizzjoni tal-G20 illi illi mandu illi memx rappresentanza tal-pajizi inqas sviluppati. E, test li qed proponi e, jisodisfa propju din il-ħtieġa. Grazzi, President. Hemm xi ħadd li oġġezzjona għal emenda orali ta' Sur Gerens, tajjeb mela nivutaw paragrafu 22 kif huwa emendat mi Sur Gerens. Favur kontra astenzjonijiet. Ma ditx, ma naħsibx li għaddit, pero namlu verifika elettronika. L-votazzjoni miftuħa? Mela għaddiet 282 favur. Issa naddu għal paragrafu 23 favur. Kontra, astenzjoniet, maddiċ. Paragrafu 31 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra, astenzjoniet, maddiċ. Maddiċ din parti namlu verifika. Votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti tal-paragrafu 31. Votazzjoni maluqa. Għaddit 287 favur. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet namlu verifika ta' din ukoll biex nkunu żguri il-votazzjoni miftuħa. Se cierra votación y la segunda parte es aprobada con dos... Il-votazzjoni maluqa, it-tieni parti għaddit, 289 voti favur. Ma nista niġu għalla paragrafu 34 bil-emenda orali ta' Sur Guerrero. E Sur Kon Bendit. President. Enti tlabt applaus għad delegazzjoni tunizjana minuta ilu. Testa titlob l delegazzjoni biex eh, biex eh, tintervjeni għal eh, libertà ta' tafik ben brik. Memx għalfejn nitolbu, ma xinti tlabtom inti stess. Il-paragrafu 34. Bemenda orali ta' Sur Guerrero, f'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Namlu verifika ta' tini parti tal-paragrafu 34. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. għaddiet 345 voti favur. Il-paragrafu 36 fġewx partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. It-tieni parti favur, kontra, Astensjonijiet. namlu verifika fuq it-tieni parti tal-paragrafu 36, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. It-tieni parti taddi 294 vot favur. Il-paragrafu 45 favur kontra astenzjoniet għaddit. Il-paragrafu 51 favur kontra astenzjoniet għaddit. Paragrafu 58 favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa, il-mozzjoni kolla, rezoluzzjoni kolla kemmi, favur. Il-mozzjoni kolla kemmi, favur. Kontra astenzjonijiet. Jider li li ma, ma, ma ġieċa provata, il-nemlu verifika, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Mela il-mozzjoni għaddit. 283 vot favur. Passamos a votar el del señor. Essa ne vota fu il e rapporta sur Cicluna. Sur Svoboda. President, punt, point, of, point of order. Jiena kontent ħafna bil riżultat ta' dan il-vot, però din kienet rapport eh, inizjattiva propria bi proċedura differenti. Aħna jista' jkollna voti individuali, singoli, fuq rapporti own initiative u dina irridu niċċarawa biex naraw jekk se tkun dejjem hekk fil-futur il-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali hemm bżonn itolbuh biex jistudja din il-ħaġa. Inkella il-sens tal-riforma eh, se jintelef b'dawn eh, servizzi kif numa hekk. E-, iva, sur svoboda, huwa possibbli li namlu eh, votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet skont il-proċedura meta il-gruppi jitolbu dan, eh, però jista jinbidel da fil-futur, għalissa ir-regoli huma kifat. Mela issa ir rapporta Sur Xikluna fuq il-Bank Ċentrali Ewropew fuq ir-rapport annwali għal 2008. Għanna mozzjoni għal riżoluzzjoni favur kontra kon, astenzjonijiet għaddit. Mela bekk na, naslu għatmim tal-votazzjonijiet Eh, aħna eh, titoli ta' dawn il-pozizjoniet eh, anki tal-Kunsil se jkunu fil- annessi għal dawn il-minuti. Il-periodu ta' oġezzjonijiet għall oġezzjonijiet jibda da, il-minuti tal- ta' dalodu se jkunu prodotti għal approvazzjoni fil-plenarja li jmiss u issa ngħaddu għall ispjegazzjonijiet tal-voti. Fu il-summit tal-popolazzjoni Roma. Il-Sur Pasqa. Dziękuję za słowo, vážený pan uh, eh, predsedajúci. Grazie. pre riešenie problémov rómskej populácie